Sur Ekk temmejna id-dibattitu tagħna fuq dan is-suġġett issa fuq il-punt li jmiss fuq l-aġenda tal-lum huwa dikjarazzjoni minn Viċi President tal-Kommissjoni Rappresentant Oli eh, fuq il-Gini Bissau. fissem il-Rappresentant Oli Ashton u Viċi President l-Komissjoni eh, naddi l-kelma għal darboħra l-Sur Famen. President, onorevoli membri tal-Parlament Europei, jena kontent li għandi dell-opportunità nitkellem fissem il-rappresentantoli viċi president għaxċan is-sitwazzjoni fil-Gini bissau u jiena verament ħad gost bl-attenzjoni l-Parlament Ewropew qed tagħti li din is-sitwazzjoni. Il-kriżi preżenti fil-Gini bissau għal darba oħra turi sforz minnaħat naħa tal-militar li tinvolvi ruħa fil-kwistjonijiet ċivili u tikkontrolla l-kwestjonijiet politiċi fil-pajjiż. Il-pajjiż huwa wieħed mill-iżjed foqra fid-dinja badut eh, bid-droga u l-problemi jaffettwaw l-Ewropa nħabba l-kummerċ fid-droga. Il-forma biex ikonna soluzzjoni huwa nikkonvinċu l-militar li eh, jinżlu mill-poter u jirriformaw l-armata u hekk iċ-ċivili jkunu jistgħu jiġu eh, eletti b'selezzjonijiet ħilsa. L-Unjoni Ewropea tikkondenna il-Korp ta' Stat Militari ta' Gnibissaw ta' 12 ta' April u titlob li jkun hemm stabiliment mill-ġdid immedjat ta' gvern leġittimu u li jkun hemm ukoll elezzjonijiet presidenzali skont ma tirrikjedi il-liġi. Aħna ħadna gost, l-adozzjoni uh, ta' 18 tal-riżoluzzjoni tal kunsill ta' Sigurtà tal-Ġus Mawda ta' 18 ta' Mejju fuq eh, eh, sanzjoniet individwali fuq il-mexxejja tal- kolb ta' statu titlob li kunem hemm restaurazzjoni kemm jista' jkun malaj tal-ordni kostituzzjoni inkluż il-proċess elettorali li mor l militari morru l-ura li il-barik saħħom u jirtiraw mill-ħajja politika. Il-Kunsil ta' Sigurtà ta' Ġus Maquda titlob ukoll li dawk responsabbli għal violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu jinżammu bħal responsabbli u li kunem hemm għandu jkun soluzzjoni eh, permanenti għall għassa stabilta biex kif ukoll wassal li, dawk responsabli għal qtil u reati u kontravenzjoni ta' jiġu qudiem il-qrati. Aħna intennu il-kondenna tagħna tal-Korp ta' Stat u li għanna naħdmu fil-qafas tal-rezoluzzjoni tal-ġusma u da 2048 biex ikun hemm roadmap biex ikun hemm implementazzjoni tal-reforma tas-settur tas-sigurtà jkun hemm ġlida kontra l-impunità, ġlida kontra droga u tneħħija tal-militar mill-poter. Aħna Eh, nappoġġaw l-sforzi biex fil-krizi preżenti biex jiġu identifikati arranġamenti tranzizjonali. Aħna nġeddu talba tagħna biex jiġu meħlusa dawk il-persuni li ġew detenuti illegalment u li jkun hemm sospensjoni immedjata tal-interdizzjoni tal-kmand militari ta' dawk il-persuni kollha eh, tal-gvern ta' qabel il-ġnus maquda eh, ġiġa adottat sanzjonijiet eh, kontra sitta persuni tal kmant militar u disposta testendi il-lista għal persuni oħra eh, li kapaċi kienu responsabli violazzjoni t-ġizmane, inkluż il-detenzjoni arbitrarji, trattament ħażin fid-detenzjoni, kif ukoll ser u ġestjoni ħazina tal- tal-fondi pubbliċi. Aħna ġa sospendejna lejn una tagħna s-sena għaddiet u l-kondizzjoni primarja kienet li kunem eh, ftejm lokali biex jkunem riforma tas-sigurtà. Aħna u kumħazbin dwar is-sitwazzjoni eh, umanitarji li qed dejjem l-lar aħna mħazbin dwar il-possibilità ta' arranġamenti li jippermettu li il-mexxejja tal-forzi armati jkomplu eh, jikkontrollaw il-poter ċivili. L-istabilità demokratiku fil-Gini Bissaw tirrikjedi li tiġi mneħħija it-teddida rappresentata mill-forzi armati u li kull riforma ta' settur ta' sigurta li hija ħaġa urġenti. Dak li huma responsabbli għal dak kompartament kontra l-Kostituzzjoni jew reati għandhom jkunu jiġu eh, konsiderat bħala responsabbli u l-militar m'għandhom m'għandhomx ikollhom dritt li jiddettaw min jipparteċipa fil-politika. Aħna qed insegwu dak li qed jiġri fil-preżent. Il-komunità internazzjonali għandha bżonn tkun maqgħuda. Dan is-sens ir-rappreżentantoli eh, inkoraġġiet lill ekovas u l-Unjoni Afrikana biex tinkonven tam eh, eh, laqa tal dawk imsieħba ta' fil-komunità internazzjonali biex ikunu jippermettu li kolem refermu. Eh, għal dan ir-raġuni eh, hemm grupp ta' kuntat eh, li jista' jiġi stabbilit biex jagħmel dan ix-xogħol. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna Sur Valem naddu issa għal kellima fisem il-gruppi u nibdew għal European People's Party il Paolo Rangel, għazreċ minuti. Grazie ħafna, President. Sur Ministru, sur Vamin, l-ewel ħaġa li nishtiq najt huwa li hija ħaġa verament ta' soba li f'dabattitu ta' dat l-import ta' dan it-tip il-rappreżentant oli mhux qed hawnhekk innifisha għal darb'oħra jien eh, eh, aħna kena ikonna sostitut jiena nixtieq nur solidarieta tiegħi u l-appoġġ tiegħi għal poplu tal-Ginne Bissaw. Um, ehm, dawn ġew torterati b'forma sistematika eh, nħabba nuqqas ta' stat demokratika, instabilità kritika u nuqqas ta' sigurtà massiva, mhux biss foqra. L-IPP mill-bidu kienet qed issegwi din is-sitwazzjoni hija verament eh, jisobija li eh, li dam domna daqseg żmien biex organizzajna dibattitu fuq dan. Milli da ħadd ma importaħ dwar il-poplu, dwar in-nies fil-Ginea Bissaw u l-istat dak l-istat. Imma minħabba il-fatt li memx lebda interessi ekonomiċi importanti li jista' jattira l-interess tal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u d-dinja x'dak li qed jiġri fil-Ginea Bissaw Imma jekk għandna bżonn xi motivazzjoni jekk il-faqar u l-instabilità politika mhux biżejjed biex tattira l-attenzjoni tagħna u l-attenzjoni monetarji tagħna, allura l-kwestjoni tal-traffikar fid-droga li hija verament kastik u li qed jaffettwa l-Amerika u l-Ewropa għandu jkun biżejjed biex nkunu voluti. Nitlob l-Unjoni Ewropea taġixxi b'forma żied deċiżiva, Mem lebda eh, kwestjoni li Mimnabda dubju li l-Unjoni Ewropea jistaw uh, jamlu xi ħaġa ma' riżoluzzjonijiet mhux biżejjed eh, aħna bżonn mhux biss nitkellmu ma li naġixxu wkoll. Għandna bżonn li naħdmu ma' dawk l-istati li jistgħu jintervjenu fil-Ginne Bissaw. dmir morali li għandna u naħseb li l-Unjoni Ewropea għedaw fuq bazi tajba b'dak li huwa prinċipju imma b'dak li huwa azzjonijiet prattiċi ma tantx qed tagħmel biżejt. U nitlob il-Kunsill li nagħmlu xi ħaġa. Grazzi ħafna jgħid il-President. Nistgħu nkomplu issa bil-Portugiż għax fisem l-Alleanza Progressivi ta' Soċjalisti Demokratiki fil-Parlament Ewropew ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Gomes li għandha żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, President. Jien ukoll nixtieq n-nuri solidarieta tiegħi ma' Ginea Bissaw mal-poplu ta' Ginea Bissaw. Aħna qed naraw kif huma ġildu kontra l-oppressjoni koloniali ma minna żball. Meta aħna irtirejna l ajnuna tagħna u speċjalment l-missjoni ta' għajnuna li aħna kellna fil-Ginea Bissaw fl-2010 Dak kien iż-żmien meta aħna stajna nsaħħu il-mandat għal dik il-missjoni. Ministru vamen, dak li għanna bżonn huwa li najdu li l-soldat eh, eh, li jirreġġaw lura li l-barek su jħallu post għal eh, ċivili fil-politika, kella mux ħajkunem hemm sigurta għal ċittadini u ma jkun hemm rispett tal-Konstituzzjoni u mhux ħajaraw l-ebda tnaqis fil kontroll li għandhom il-kriminalità organizzata fil-pajis. Għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn mhux biss titkellem iżda u wkoll il-riżoluzzjoni 2048 tal-ġnus maħuda li eh, eh, semmit min kien responsabli għal kolb ta' stat u talbet li jkunem u kol kastik għanna nizguraw l-Gomex u Barejra li eh, jaġixxu sew. U importanti eh, li l-Unjoni Ewropea eh, tratta sew mal-ECOWAS u t-fakkarom li l-pajjiżi kollha jridu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija taħt il-Konvenzjoni ta' Kotonu hija tollerabli intollerabbli meta niġu għal Ginea Bissaw jew Mali t toffri soluzzjonijiet li li b'ximot ju ieħor tassolvi lil dawk eh, taħfer lil dawk li għaġixxu kontra situazzjoni sitwazzjoni eh, legali jemmek. Eh, Għinja Bissaw li huwa partner tal l-Unjoni Afrikana ma nix nabbandunaw huwa importanti ħafna li l-Unjoni Europea taħdem ma' partijiet uħra u ma' l-Ekovaz taħt l-umbrella tal-ġnus ma' ma'uda biex toffri Eh, soluzzjonijiet għal dan il-pajis li huwa għet minn dawk l-istati falluti fejn risorsi naturali qed jiġu misruqa u qed jiġi mkisser. għanna nitolbu l-Prim Ministru leġittimu jarġa' lura u għandna bżonn li jkollna politika konsistente li titħares l poplu minn eh, diżastru umanitarju li għad qrib għanna bżonnu kol li ikonna pro program tazzjoni li jitratta l-eruq tal-problema li jgħat jimmina l-pajis, l-nuqqas ta' svilupp faqar u nuqqas ta' governanza adekwata. Dan jaffetwa l-interess tagħna wkoll fl-Ewropa għax bit-traffika ta' droga il-problemi ta' għinja bissaw eh, saru problemi ta' wkoll. Grazzi. Snikizm me Portugali. Grazzi. Issa, fisem. Il-grupp tal-ħodor. Roj Tavares u l ehm, President. Xarilu, il-Baronessa Ashton kienet hawnhekk u publikament semmejt il fat li kienet eh, pronta ħadet azzjoni fuq kwistjoni tal-Epsol fl-Arġentina ma ma qalet xej fuq Gini Bissaw. Issa, nitkellmu darba wara fuq Gini Bissaw xar wara, imma l-Brunessa xtin mux edha ma hawnhekk. U din hija ħaġa illi eh, hija ta' diqa u kif qal il-kollega tiegħi Iron ġel jidher illi il-Gini Bissaw isa ħaġa inviżibbli għal bqija tad-dinja aħna ma rridux stat fallut, ħana minna minn kollox sabiex l-istat ma jfallix. Imma soldati u traffik traffikanti ta' droga edin jimbuttaw l pajjiż dil kategorija Nistaw nsolvu problemi tal pajjiż ma namlu dan. Il-president, l-ex-president tista jinsab fil-Portugal qed jipprova illi jagħti l-seta lura miċ-ċivili lil l-ċivili mill-armata, rizoluzzjoni 2408 titkellem ċar fuq xirri tisir, la jiejed ukoll tista taqbel ma dan il-problema, però mhijiex il-klim imma l-fatti għalfejn l-Unjoni ma tistax tagħmel iktar għaliex ma tistax issejjaħ laqa bilaterali fuq livello li tinvolvi l-ECOWAS għaliex ma nistawx nwaqfu il-politika tal-leġitimizzazzjoni tal-ku billi tippermetti illi jkun hemm dar president temporanju. L-unika ħaġa nistgħu nagħmlu hi li nimplementaw riżoluzzjoni tal-ġus maquda u nibatu forzi tiżama tal-paċi u minn perspettiva ta' Unjoni Ewropea mbagħad irridu mmorru lura u insolvu uħut mill-problemi illi kkawżajna bl-irtirar tal-missjoni tagħna fil-passat. Kif ukoll? nwaqfu l-armata mill-li s-saxħax il-seta taħħa fuq il-pajis u l-appoġġ verbali tagħna jsir appoġġ reali. Grazzi. Fisem li sijar. tenno kazax multi, grazie President meta kien hemm l-indipendenza mill-Portugal fis snin 70 wara l-gwerra mdemmija dej pajjiż żgħir tal-Gnea baqa' fi stat ta' konflitt konsistenti bejn il-militar u u l-ċivili. Il-grupp tiegħi li sjar jikkundanna l-aħħar azzjonijiet tal-armata fix-xahar li ġej fejn ku eh, xekkel l-elezzjoni demokratiċi. Ekkoas għandha tina ta' proset tal- risposta taħat il-krizi. Kombinazzjoni ta' miżuri li inkludu anka troppi għal zamma ta' paċi fl-imkien ma' negozjati paċifiċi u t ta' sanzjoni issa jider li għalaw il-pajis mill-istaġnar u nittamaw li ġib stabilizzazzjoni il-ġunta ħat irtira u ħat is-seta l-ura l-gvern temporanju nitamaw li kunem lezzjonijiet fil-ġejjini l-istat, eh, eh, state of affairs, eh, hija veritarja ħaġa li nilqaw. Hemm bżonn riforma fil-sistema politiku għandha tkun fuq net fuq l-aġenda din il-ħaġa. Gini bissaw demokratiku fejn jaħdem l-istat ta' dritt hija ħaġa ta' interess lin l Il-pajjiż huwa intermedjarju għat trafikanti ta' droga bejn il-kartels ta' kokina fil-Kolombja u l-Ewropa. Għada stant hemm bżonn ġrida kontra din id-droga li teqret tant ċittadini Ewropej u bil kumitat Internazzjonali li tkompla tosserva minn qrib toħloq pressjoni ekonomika fuq il-Gini Bissaw sabiex jaġixxu b'mod responsabbli u ma tibqax stat fallut jew eh, stat anarkiku il-pajjiż imkien mal unjoni Afrikana l-ġus maquda l-Unjoni Ewropea timxi l-qoddim b'determinazzjoni sabiex tiżgura li drittijiet ċivili għal id-drittijiet ta' ċivili tkun rispettata. Naqbel ma' Sur Tavarix illi jekk Sinjora Baronessa Ashton mhux qiegħda hawnhekk għaliex Sur Bexko se huwa direttur għal affarijiet Afrikani ma setax jinbat minn floka. Grazzi. Grazzi Sur Tanok. Sur Tanok kien l-aħħar kelim fazem il-gruppi politiċi ngħaddu issa għal kelim oħrajn. Is-sorfeju, għazax minuti. Grazie, President. Il-debattitu tal-lum għar nofsinar huwa ovvjament minħabba li dak li ġara fit-12 ta' april fej legalment l-armata ħadet is-seta tal-pajjiż, arrestat il-Prim Ministru u l-President u mponiet Konsil Nazzjonali li mhux rappreżentattiv u eh, mhux ikonoxxut meġus maquda l-istat tal gni Bissaw ifisser fragilita kbira. Il-pajis għandu bżonn appoġġ jekk irid imur lura għal pajis ta' leġitimita u legalità għandhom bżonn appoġġ mill-komunità internazzjonali, ma l-komunità internazzjonali mhix tisma'. Et jisimaw biss iċ-ċittadini li meċċew il-kut. Traġikament mhux l-ewwel darba li ġara dan fil-Ginebissaw uħut kelmu fuq l-inviżibilità ta' dal-pajjiż U probabbilment, ti mux laħar darba li dan se jiġri, jemżon il-pajis jisir vizibli, vizibli hawnhekk fil-Parlament Ewropew ukoll. Ma nistawx nħallu kollox fuq livell ta' diskorsi biss. Jiena naf il gruppi oħrajn qed joħorġu b'riżoluzzjonijiet u ġala darba da' riżoluzzjonijiet jgħaddu se jkun hemm bżonn li niżguraw illi kulħadd ikun konxju ta' kemm ninsabu qudiem sitwazzjoni serja. Wasal iż-żmien sabiex naġixxu. Insejja għal daqstent li rappresentant li li mhux qiegħda hawnhekk illum sabiex tkun ċara fuq it-triq li għandha segwi l ginebissaw Aħna nappoġġaw l-autoritet leġittimi tal pajjiż u għanna nwaqfu ġlida kontra it traffikar ta' droga fil-reġun. Dan u li għanna bżon najdu, nittama li għawnek rappresentat tal-Konsil jitkellem dwar dan fil-diskors tal-u u jgħidilna kif għanna niproċedu. Grazzi. L-onorevoli xtaġni għal minuta u nofs. Grazzi, President. 12 ta' april irċevejna aħbar mhux tan sorprendenti mill-Afrika mill-1998 l-armata f'Gini Bissaw inixxi la tagħmel erba kolpi ta' stat fisa stabilità. Il-riżultat però huwa bil-kontra. Il-pajjiż, ir-reġjun, il pajjiż ir reġjun il kontinent kollu u joħroġ minn dal kot ta' stat inqas stabbli u dan joħloq violenza u din iċ-ċirku vizzjuż għandu jieqaf darba l dejjem il-Gine Bissaw għandu bżonn lajnuna minn barra l-pajjiż il-Konsell Ekonomiku tal-Afrika tal-Ponent, ġus ma'uda l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea, il-kol flimkien għandhom jistaw jgħinu stabilizzazzjoni tal-pajis għandha tkun priorità. Stata ta' dritt effiċenti tibtjib fil kozjoni soċjali u fl-edukazzjoni jistimulaw aktar investiment u tkabbir. Din hija tri il-partit kollha interessati għandhom eh, jisegwu jekk il-Gini Bissaw jati każ iċ-ċittadini tiegħu għandu imexxi l-proċess jekk le, il-Komunità Internazzjonali għandha timponi biżejjed pressjoni sabiex tinkiseb il-bidla li hemm bżonn. Sqarrija mis-Sinjura Ashton mit-23 ta' April tinkundanna bil-qawwa kollha dan il-kolb ta' stat u dan huwa pass fid-direzzjoni tajba din l-isqarrija tal-Brunessaxten. Grazzi ħafna. Sorx tażni, Kellim li jmiss Is-Sur Kaġmarek għal minuta u nofs. Grazzi, President. Onorevoli membri, Kolb ta' stat ħafna drabi dajje fl-iżvilupp ta' pajjiżi bitħul żgħir jolqot l-ċittadin. Il-sitwazzjoni tal-gibni bessaw hija partikolari għaliex il-kolb ta' stat seħ qabel it-tieni round ta' elezzjonijiet prezidenzjali intlaqtet eh, settur ekonomiku li jirrapprezenta 8 fil-mija l-ġbir tal-cashonats li fil-mija tal-ekonomija u eh, minnum volut fissu qed jistenna bidla fil-prezzijiet u min jirnexilu għet jihur l-prodotti tiegħu fis-Senegal il-cashewnats eh, jizguraw il-ġit ta' eluf ta' familji. Il-banek, kif ukoll istituzzjonijiet varji, ma mhux qed jaħdmu l-investimenti huma blokkati karatteristika oħra tal-pajjiż hija din. Il-ħidmiet temporanji qegħdin ikunu mexxija minn partitarji tal-armata u dan jista' wasal għal ftehim bejn il-ġunta u l-oppożizzjoni u għal daqstan se jkun diffiċli li nġibu lura demokrazija fi pajjiż. Grazzi sur Kaxmarek l-aħar kellimu sur Verrejra żewġ minuti. Grazzi President. Aħna kontra il-korp ta' stat fil-Gini Bissaw l-ebda soluzzjoni illi ħatiġi implementata musa tkun aċċettata sakemm ma jkollix appoġġ kostituzzjonali u permetti li ċittadini sabiex jiddeċidu l-ġenni tagħhom mingħajr interferenza minn barra. Dan ifisser illi hemm bżonn nisqu fuq kemm għandna l-qalbna is-sitwazzjoni demokratika u l-istituzzjoni demokratiċi fil-pajjiż li kellna qabel il-korp ta' stat. U ninsistu li President li jmiss ikun elett mit ċittadini li għandna bżonn u li ma nippermettux illi il-kolb ta' stat mill-armata eh, neprezenta pala feta kompli dawk li ġewwa l-istati wara il-kolb ta' stat għandhom inħers u għandhom għandna bżonn ukoll miżuri sabiex kull min immin la membri tal-PAIGC jiġi ikkastigat sussegwentement. Irridu niftakru L-interess barranin li qegħdin jadmu kontra ċittadini ta' Ginja Bissaw. Ejja nurru solidarjetà ma' ċittadini tal-pajjiż u ejja nitolbu miżuri sabiex nirrispondu għal ħtiġiet tal-ċittadini. Situazzjoni fil-pajjiżi fil-pajjiż marret minn ħażin għall wara l-korp ta' stat. E, Talbiet tal-appoċ qed jiżdidu ta' kuljum, hemm bżonn ta' mediċina, hemm bżonn ta' ekkel hemm bżonn tajnuna, hemm bżonn assistenza ta' kull tip, hemm bżonn niżguraw illi s-sitwazzjoni fil-pajjiż li tant kienet ħażina wara kolb ta' stat ma tkomplix sejra l-ar. Ma ninsewx kif programmi tal-IMF u l-Bank Din jifallew u anka programmi tal-Unjoni Ewropea għal ġun pal ftejmit ta' partnerships ekonomiċi u kol fallew serje ta' problemi li nistaw jinżidu ma dawk li ġa kien isofra minnhom il-pajjiż. Finalment irridu li ċittadini tal-pajjiż jażlu d-destin tagħhom ngħaddu issa l-proċedura KHDI. Għandi biss kollega wieħed li xi jitkellem din hija Sinjura Bazescu. Grazzi, President. Il-pajis ilu taħt instabilità l snin għanna traffikar ta' droga, violenza kontinwa, l-kolb ta' stat militari il-interrompa l-proċess elettorali kompla grava situazzjoni fil-prezent il-priorità li nevitaw il-violenza. Għal-daqstant n-kost naraw il ġi iffirmat tejm internazzjonali sabiex il-pajis joħroġ minn kriżi politika. Kif ukoll is-seta u trasferiment ta' seta lejn il-ċivili. Però l-mira ħarija tibqa' il-bidu ta' tranzizjoni reali lejn id-demokrazija. Solidarjetà tal-komunità internazzjonali hija essenzjali sabiex niksbu dan. Jiena nappoġġa l-adozzjoni tal-rizoluzzjoni 2048 tal-Konsil ta' Zuklatur Zusma u da' prostitut kom minn kondanna l-kolb ta' stat u anka għal-fat li saru sforzi sabiex tinżam il-paċi fil-reġun. Nitlab per reprezentantu għalli sabiex tkompli t-kopra meqrib ma' din il-parti tal-Afrika. Grazie ħafna, onorevole Bazescu. L-Ministru Vammen. Grazie. Grazzi għal tħassib li esprimejtu rigward il-Ginja Bissaw. Qabel nirrispondi fissem il-rappresentantoli, xtaqt namel xie kommenti fuq fejt insab. Il-rappresentantoli u koll tista tkun f'post wieħed fejn wieħed u il-rappresentantoli palissa tinsab Bagdad tmexxi n negozjati mal-Iran fuq kwistjoni tal-programm nukleari. Għalla santina nemmen illi ħaġa li tista' tinftema fejn mhux qiegħda hawnhekk fuq is-sur Sur Vestfu ansi jinsab Burkina Faso u ħajżur ukoll il-Mawritanja u għal daqstant messaġ kum preżenti hawnhekk illum. Fuq Gini Bissaw il-kummenti tagħkom ikkonfermaw li skont il- prinċipju ta' rispetta stat ta' dritt u demokrazija għeddin li jispiraw l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea. L-azzjoni fi għina bissa għanda twassal għal eh, ordni mill-ġdid minn qed jinżamm wara l-korp ta' stata dwejn ħeles għandu jkompli proċess elettorali. Kif dan se jsir għadna ma nafux, pero nibżaw il-kompromess jista' ma jisolvix problemi E, illi tibaslu għal problemi. Medjazzjoni għandha titkompla sabiex ikun hemm soluzzjoni għal situazzjoni instabli u mhux sostenibbli fil-pajjiż dan li jsir sinerġija mal- ġus maquda l-Unjoni Afrikana, il-komunità ta' pajjiżi li tkemmlu bil-Portugiż, u msieħbu boħrajn sabiex il- proċess ta' stabilizzazzjoni wassal għal rizultati nixtiequ. Riformi f'settur l-iktar importanti, ġida kontra imponita, ġida kontra traffikar ta' droga u nippromovu żvilupp soċ-ekonomiku. Nistenna bil ħer għal rizoluzzjoni ħata jodotta din il-Kamra fuq dik kwistjoni. Grazie, Sur President. Vielen Dank, Herr Wammen. Die Aussprache ist damit geschlossen. Grazie tassew, Sur Wammen. Sanalqu, id debattitu għandi xi avvisi jew tnejn L-autoritajiet kompetenti tal-Polonja batu talba